pejjeż li ġejjin minnu aħna u x'inhu l-partit politiku tagħna. U x'inhu jekk aħni irrelevanti jekk aħniex mill-Kummissjoni mill-Kunsilja u mill-Parlament, imma rridu xorta nilħu soluzzjoni. Grazzi ħafna. Sur, eh, nistru issa nixtiequ nikkonkludu dan id-dibattitu. L'ordine del giorno reca ora le dichiarazioni del Consiglio. Skont l-agenda tagħna m'għandniex issa għandna l staġija tal-Kunsill il-Kummissjoni fuq il-ġlieda kontra l-omofobija fl-Ewropa u nixtieq nibda billi ngħaddi il-mikrofonu lil Sur Vamen. Signora President, onorevoli membri, eh, Kummissarju, bħal Parazzizmu u sessizmu l-omofobija hija teba fuq il-valuri Ewropej teddet il-prinċipju ta' ugwaljanza u timmina l-ispirtu ta' tolleranza u diversità u wkoll eh, hija kawża wkoll ta' ħafna vitmi għalhekk il-Kunsill llum jaħdem id-fit mal-Parlament kontra fil-ġrieda kontra l-omofobija. Irridu nkunu vigilanti f'din il-ġrieda tagħna kont Eh, kontra diskriminazzjoni din hija ġlieda fuq li nindefendu u li ndaħlu fil-prattika il-valuri li daħħalna fil-UN Charter u l-istrumenti ta' drittijiet umani bħal konvenzjoni fuq id-drittijiet ċivili u politiċi fit-trattati, fil-charter eh, fil-karta ta' drittijiet fundamentali u fil-leġislazzjoni Ewropea. Din miex biss kustjoni fuq l-orientazzjoni sessuali u l-identità, Dan għandu x'jaqsam ukoll mal-libertà inkluż id-dritt li titkellem b'mod liberu li turi ukoll eh, u tisprimi ruħek b'mod liberu fil-pubbliku bħala leġislatur il-Kunsil diġaħa ħa passi sabiex jipproteġi iċ-ċittadini Ewropej kontra id-diskriminazzjoni. Id-direttiva tal-Kunsil li tistabilixxi għafas ġenerali għal trattament ugwali fil-impjiegi u x-xogħol hija importanti ħafna tipprojbixxi diskriminazzjoni bażi ta' reliġjon, twemmin, disabilità, età jew orjentazzjoni sessuali f'dak għandu x'jaqsam mal impjiegi u x-xogħol. għalek huwa illegali għal dawk li jimpjegaw li jiddiskriminaw kontra xaħat għaliex huma omosessuali jew eterosessuali. Imma, id-diskriminazzjoni ma seħx biss fuq il-post tax-xogħol, iċ-ċittadini Ewropej kol jipretendu trattament ugwali fl-iskola meta jaraw tabib, meta jikru xi dar u l-bqija ħadd ma għandu jsofri diskriminazzjoni minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom, ħadd ma għandu jaffaċċja bullying jew teddit Il-Kunsill bħalissa qed jeżamina proposta tal-Kummissjoni għal direttiva ġdida li testendi l-protezzjoni kontra d diskriminazzjoni għal oqsma li jmorru l-lin mill-impjigi li jinkludu l-protezzjoni soċjali, il-kura tas saħħa l-edukazzjoni u aċċess għal servizzi u prodotti, inkluż il-proprjetà. Palma tafu iżda il-negozjati Mm, fuq din il-proposta ma tantx kienu faċli. Il-Kunsill ilu jeżamina dan it-test sa mis-sena 2008. Hemm bżonn illi ikollna l-istati membri kollha li jaqblu qabel ma nkunu nistgħu nadottaw din il-liġi imma x-xogħol għadu għaddej u l-Presidenza Daniża se tkun qed tippreżenta rapport ta' progress lill-EPSCO Council f'Ġunju. Il-leġizlazzjoni hija il-pedament ta' drittijiet umani u trattament ugwali imma qatt ma tista' tkun biżejjed waħedha leġizlazzjoni. Odda oħra li għandna hija li nqajmu kuxċenza fuq dawn l-affarijiet li nibdu attitudni tan-nies huwa proċess li jieħu żmien u nishtiq nfakkar illi ħames snin ilu l-valuri li kien hemm tal-Kunsill u l-Parlament inataw forma fis-sena 2007 fis-sena Ewropea għal opportunitu ugwali għal kulħadd illi twaqfet sabiex nfakru ċittadini tagħna li kulħadd għandu dritt għal trattament ugwali irrispettivament l oriġini tiegħu, l-oriġini etnika tiegħu, l-età, l-orientazzjoni sesswali u l-bqija. Eżis kollegi għandna bżonn nkomplu dan ix-xogħol. L-Aġenzija ta' Drittijiet eh, Fundamentali għet u koll twessa biex nifmu għahna diskriminazzjoni għabbażali ta' l-għandet sessuali. Aħna fl-Unjoni Ewropea irridu nur dawn il-valuri u l-Parlament Ewropew għandu jkollu jkun viġlanti f'dan il-proċess. Jekk tagħti daqqatajn lejn il-gazzetti tara li eh, ċidenti ta' omofobija għadhom qegħdin jistaħħu b'mod komuni fl-Ewropa u lil-lin mill-Ewropa. Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna sabiex jiddefendi il-minoritajiet sesswali li mhumiex protetti mill-politika mill-politiċi u mill-liġi. L-Unjoni Ewropea waslet mexxiet dinja li e, tkompli s saħħa id-drittijiet tal-lesbjani, omosessuali, bisessuali u dawk transgender. Fisem din il-Kamra u l-Istati membri kollha. Din hija responsabilità għalina l-koll u anke għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sinjura President. Grazzi. Sur Ministru, issa ser naddi il-mikrofonu il sil-Komissarju Redding. President, il-ġimgħa l-oħra fi 17 ta' Marzu iċċelebrajna ġurnata internazzjonali kontra l-omofobija u transfobija. Jiena hawnhekk kamil dikjarazzjoni fisem il-Kummissjoni u jiena nixtieq nerġa' temni dak li qed hawnhekk quddiem il-rappreżentanti eletti taċ ċittadini Ewropej li l-omofobija u l-transfobija huma ksur ta' dinjità umana li mhumiex aċċettabbli u huma inkompatibbli mal-valuri ta' l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant il-Kummissjoni qed timpenja ruħha biss biex tiġġieled dan il-fenomenu bil-poteri kollha li għandha dispożizzjoni tagħha. Bħala viċi President responsabbli għad drittijiet fundamentali u non-diskriminazzjoni, ir-rwol tiegħi huwa li nassigura li l-prinċipju ta' trattament indaqs jibqa' validu kullimkien u għal kulħadd. Nies lesbjani, gay, bisessuali u transessuali fl-Unjoni Ewropea kollha huma vittmi, vittmi ta' esklużjoni, <clears throat> ta' mibeda kriminalità ta' mibeda, diskriminazzjoni u intolleranza. Il-kol nafu dan. Nafu kol li il-test fundamentali tagħna bħal pereżempju iċ-charter ta' drittijiet fundamentali jipprojbixxi kwalunkwe diskriminazzjoni bbażi ta' orjentazzjoni sesswali u kif ġie spjegat fl-aħħar rapport annwali fuq l-applikazzjoni taċ-charter il-Kummissjoni tassigura li dan il-prinċipju huwa rrispettat f'kull azzjoni tal-Unjoni Ewropea u mill-Istati membri meta huma jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Diskriminazzjoni għal bażi ta' orjentazzjoni sesswali hija wkoll projbita fid-direttivi tagħna. Pal pereżempju fil-direttiva dwar l-impjiegi. Il-Kummissjoni għamlet proposta legislativa biex tastendi dan għal aċċess ta' prodotti u servizzi, protezzjoni soċjali u edukazzjoni. U jiena naqbel mal-Presidenza li sfortunatament dan it-test wasal f'impass fil-Kunsill u jiena ħerqana li nirċievi rapport li l-Presidenza se tagħmel ta fl-isforzi tagħha biex nimxu l-qudiem fuq test li jeħtieġlu l-unanimità fil-Kunsill. U din ir-raġuni għalfejn huwa blokkat huwa ċar li hemm maġġoranza kbira ta' stati membri li jistgħu jixtiequ jappoġġaw dan it-test. Mhux biss għandna liġijiet iżda wkoll il-qorti tal-ġustizzja bosta drabi konfermat fil-ġurisprudenza tagħha li d direttivi fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-impjiegi u l-aċċess għas servizzi eh, u prodotti jagħmel ukoll proibizzjoni fir-rigward tal-gender reassignment fuq bażi legali aħna ċarja ħafna l-ebda dubju x'inhija l bażi legali tal ewropa Parti minn dan kollu rridu nibqaw attenti ħafna u il-Kummissjoni Ewropea għada attenta ħafna u segwi kull darba kull petizzjoni u mistoqsija parlamentari li tkellimna dwar prassi diskriminatorji għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali kull meta dawn jitrattaw kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Kriminalità ta' mibeda, kontra persuni ta' LGBT għada ta' tħassib kbir bħal per eżempju meta rajna il-til ta' il-Belġan Ihsan Ġavi. Għaldaqsant, il-Kommissjoni talbet li l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali biex tagħmel survey speċifiku fuq kriminalità ta' mibeda u diskriminazzjoni ta' LGBTI fil-stati kollha u fil-Kroazja u kollha li xirridu eh, evidenza ċara mhux meta ssir kriminalità iżda naraw fejn isiru wkoll ir-reati nagħmlu mekbing ta' fejn isiru ir-reati u nifmu iktar x'inhuma ix xejriet f'dan il-qasam kol mod parallel il-Komissjoni qed tagħmel iktar azzjonijiet ta' għarfien fl-Unjoni Ewropea kollha biex tiġġieled id-diskriminazzjoni u tippromuovi l-ugwaljanza u diversità. Aħna nappoġġaw u intom tafu b'mod partikolari is-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u awtoritajiet nazzjonali fil-ġlieda kontra d diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali u identità ta' ta' sessi. Dak li namlu fl-Ewropa namluħu kol barra mill-Ewropa il-servizzi ta' azzjoni esterna hija konċja ħafna fir rigward tal-situazzjoni ta' persuni LGBT f'pajjiżi terzi r-Russja, l-Ukrajna, l-Moldova biex nikwota ftit fejn mhix biss issib diskriminazzjoni u vjolenza, iżda wkoll issib kriminalizzazzjoni u l-Unjoni Ewropea tikkundanna bosta drabi dawn it-tip ta' miduri u spiss talbet li l-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi biex jirrispettaw l-obbligazzjonijiet tagħhom ta' drittijiet tal bidem fosthom il-prinċipji tal-ugwaljanza u id dinjità Nixtieq insemmi li s-Sinjura Ashton ir-rappreżentant Oli ikkundannat l-omofobija fl-aħħar dikjarazzjoni tagħha fi 17 tal- ta' Mejju u talbet l gvern biex japplika drittijiet tal-bniedem mod irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali u l-identità sesswali. Kull darba tmur f'pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea hija issemmi dan il-prinċipju eh, b'mod eh, b'saħħtu ħafna bħala kummissarju tal-ġustizzja jiena ser nibqa' naħdem ġewwa l-Ewropa biex nagħmel dak kollu li nista' biex inżommu drittijiet fundamentali li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea mhux biss fil-Ġurnata Internazzjonali kontra l-Omofobija iżda fil-ġranet kollha tas-sena għaliex l-omofobija m'għandix posta ġewwa l-Ewropa. Grazie Kommissarja. Grazzi Komissarju Redding issa ngħaddu l-kelma li l-kelima fissam il-gruppi politiċi nibdaw mill-PPE is-sur Bużitti l ġiex minuti. Grazzi President. Viċi President tal-Kummissjoni, kollegi, bla ebda dubju il-grupp tal-PPE jikkondanna l-omofobija u nemnu li l-omofobija tiġi mid-ġilda. Għamilna dan ċar eh, mod konsistenti u għedniħdu din l-opportunità biex nirrepetu tan għal darboħra din il-ġimma. Fl-Europa memx lokal diskriminazzjoni tal-ebda tip u dan japplika u kol għall-omofobija. Memx eh, moti ħarf dan ir-rigward iktar minn illum il-gruppi politiċi kollha f'din il-Kamra iltaqgħu madwar mejda biex jagħmlu riżoluzzjoni komuni biex kunu jistgħu jiġġieldu kontra l-omofobija vuċi waħda. Minħabba li din il-kwistjoni toħloq ħafna mozzjonijiet u kontroversja, l ppe trid li iżom id-dibattitu fukat ħafna fuq kwistjoni ta' vera, l-omofobija. Għaliex inkella ser ikun possibli nippruvaw insibu eh, qbil komuni. Il-Pepe trid qajjem dawn iż-żewġ punti. L-ewwel nett, aħna rridu nżommu f'moħħna il-limiti tal-kompetenza tagħna, ġifiri dak li nistgħu nagħmlu u dak li ma nistgħux nagħmlu u fl istessin irridu nirrispettaw ukoll il-prinċipju tas sussidjarjetà li huwa prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li kwistjonijiet li huma f'kompetenza tal eh, gvernijiet nazzjonali għandhom jingħataw jitħallew fidejn il-gvernijiet nazzjonali u kol irridu nevitaw li nikkondannaw pajjiż individwali b'mod partikolari f'każijiet fejn mhuwiex il-gvern ta' stat membru partikolari li jkun responsabbli għal xi inizjattiva partikolari jew inċident partikolari. L-omofobija, Sinjora President, mhijiex aċċettabbli u aħna rridu nassiguraw li din tiġi eradikata ġewwa l-Ewropa u lilin minna iżda biex nagħmlu hekk b'mod effettiv rridu nkunu kredibbli, rridu nagħmluha nagħmlu sessjonijiet Eh, assessjar ċar u mhux emozjonali u rridu nassessjaw ukoll il-limiti tal-mandat tagħna ukoll fuq kollox nitkellmu vuċi waħda. Grazzi. Grazie per il gruppo SD l'onorevole Cashman per 2 minuti e 30. Is-Sur Cashman għal minuti u nofs. Grazie President, jena nilqa l-kontribut tas-Sur Busuttil nispera li aħna bħala kamra nivutaw favur iċ-ċaħda tal-omofobija għaliex din tagħmel ħsara lil persuni l-ħajja ta' persuni li jipprattikaw eh, u jipprattikawa jew inkella jesperjenzawa kriminalità, reati ta' omofobija, eccetera, et eh, jirdu l-kontinent tagħna per eżempju, il-mewt ta' dik iż-żagħżugħ ġewwa Brussell sempliciment għax dan kien omosessuali. Qed jagħmlu liġijiet fil-Moldova wkoll, fl ukrajina u fir-Russja. Però dawn qegħdin lura mhux ma jistgħux jifmu u jiċċelebraw diversità u n-nies iżda li najdu li biex ikollok il-protezzjoni u rispett tal-istati u tal-istituzzjonijiet inti trid taqbel ma uh, eh, stereotip uh, eh, ħafna Le, ma jamilx sens, Signora President. E, tawmin li twildu l-istess l ġenituri jamlu e, jagħmlu kollox l-istess iżda wieħed huwa omosessuali u liħor e, eterosessuali għal dik ir-raġuni dik il-persuna li kienet tant maħbuba mill-istat u mill-istituzzjonijiet issa f'daqqa waħda qed tiġi imċaħdhom il-protezzjoni l-indaqs min-naħa tal-istat anka l-edukazzjoni li tgħidilhom iva inti tista' tkun dak li inti fil-verità. U nies oħra wkoll fl-istorja kienu eżattament l-istess. Hemm nies fil-Parlament Ewropew f'parlamenti oħrajn u presidenti u prim ministri wkoll. Iżda le, xorta aħna neqirdu u nifgaw l nies din l-oppressjoni, neħulhom l-informazzjoni u l-edukazzjoni li tista' tgħinhom biex ikunu individwali u individwi uniċi li huma li huma u individwi u kol li ħaqom li jkunu maħbuba u li jħobbu iva sur na naqbel miegħek bisħieħ irridu nirrispettaw il-limiti tal-kompetenza tagħna. U jiena marriċ li aħna nemendaw dak li aħna qbilna dwaru iżda ma nistgħux nillimitaw l-istennijiet tagħna, l-ispirazzjonijiet tagħna stati membri oħrajn. Dini għaxa ta' ferm importanti u aħna sa ma nsemmu lil dawn il-pajjiżi aħna nkunu qegħdin nattuhom taħt unanimità Eh, u ninkoraġixxu nies eh, oħrajn biex jinaqdu magħhom biex jidaħlu leġijiet li huma ta' omofobija u li mhumiex ma jitratawx in-nies indaqs. Sinjor President, nixtieq nagħlaq dan il-kliem. Qed nara persuna waħda li għanqas kienet din il-kamra u esperjenzat l-omofobija. Jien ukoll bħala persuna gay jiena esperjenzajt l-omofobija ukoll, iżda rarament. Għaliex jiena inatajt eh, kelli beneficju li kelli familja u soċjetà u edukazzjoni li appoġġawni biex inkun dak li jen illum u biex inkun kburi b'dak li jena. Dik l-aspirazzjoni u dik l-opportunità għandha tingħata l kull individwa tal-Unjoni Ewropea u lil Grazzi. Grazie. Grazzi. Issa fissem l-għalde il-Sinjura Indvelt għal żewġ minuti. Grazzi, President. Jina kont qed naħseb is suġġett ta' qabel kien dwar il-kriżi ta' zona euro u il-mekkanizmu ta' stabilità għandna fond tar-kupru ta', ta, ta, ta emerġenza u forsi għanna natu diskant fit-taxxa li nies LGBT għalux u ma 5 sa 10% tal-popolazzjoni Ewropej u ma jikontribwixxu fl-ekonomija tagħna u ma eh, jikontribwixxu għal Rescue Fund biex jenu pajjiżi ta' żona euro iżda daw ma jetux l-istess drittijiet bħal ċittadini oħrajn tal-Unjoni Ewropea u ma m'għandhomx l-istess protezzjoni l-istess servizzi mill-gvernijiet tagħhom u għal forsi m'għandniex li tolbuhom iħallsu l-istess qed inkun ironika hawnhekk kollegi għaliex ovvjament din mhijiex is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija li nibdew bħala Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħhom li nagħtu l-istess protezzjoni, l-istess drittijiet li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Issa huwa żmien li l-Unjoni Ewropea tagħmel xi ħaġa u jiena grata li jiena membru ta' din il-Kamra li fil-fatt saret ehm, fuq dimnet ta' ġittijiet tal-LGBT. Jena nilqa l rizoluzzjoni li għazzar dedikata l omofobija u s-sur Buzutil jena nilqa ħafna is l-appoġġ il-kooperazzjoni tal-grupp tal-PPE għaliex qed nara li hawn appoġġ eh, bejn il-partiti fuq din riżoluzzjoni u dan jista' jibgħat messaġġ ċar ħafna lill gvernijiet ta' pajjiżna dawk il-gvernijiet tal-pajjiżi li semmejt ir-Russja, l-Moldova Msamma l kienet l-oħra ma nafxem ħafna pajjiżi li jitrattaw in-nies LGBT mod ħażin ħafna. U l-aħar punt, kollegi, din hija dwar il diskorsi ta' mibeda minn eh, politiċi, reliġjużi, ecc. Dan mhuwiex ġuż dan jikkontribwixxu għal klima ta' mibeda intoleranza u vjolenza. U l-aħħar ħaġa li jiena nixtieq ngħid sur buzutil, diskriminazzjoni mhijiex neċessarjament inqas għazina mill-omofobija għaliex xekaħna aħna nittolleraw id-diskriminazzjoni u trattament mux indaqs nkun qed nibatu e, messaġġ li xi nies huma inqas indaqs minna u dan jiġġustifika l-omofobija. Għal daqstant kollegi jiena nitlob li kulħadd biex jilqa' din riżoluzzjoni għadha grat. Grazie per il Grazie sa e, fisem il-grupp tal-ħodor l-onorevoli Luna ċeka l-minuta u nafs. Grazie President, Kummissarju, Sinjuri. Ġemajlu, lanqas biss ġemajlu kienet il-ġurnata kontra l-omofobija u aħna eh, ċelebrajna dan b'messaġġ li sar, video message li sar minn ħafna minna ġew fostom anka il-Kummissarju Redding li qalu lil ħafna nies ġewwa l-Ewropa li sitwazzjoni tista' tirranġa. Jiena persona lesbjana li għex fi żminijiet fejn eh, l-affarijiet ma kinux daqshekk faċli kemm huma issa Illum, jiena naf xieġifiri li teħx ħajja ta' biza li tkun qed tibza li timxi id fit ma' persuna li jinti tħob fit-toro jew inkella li tbusa jew tbusu eh, ta tkun ser titla fl-istazzjon tal-ferrovija. U il-homofobija hija kwistjoni ta' biza, biza razzjonali mm, lejn persuni eh, LGBT bażi ta' preġudizzju huwa similu għal-razzizmu, eh, antisemitizmu, sessizmu, etc. Dini għaxa ħaġa li rridu nikkondannaw nassiguraw li nis m'għandhom xalxiex jibżaw li jgħixu ħajetom eh, blaħjar mod possisti u fostom ħajja eh, personali kontenta. L-affarijiet ittiebu eh, f'ħafna parti f'dan il-kontinent, iżda xorta waħdem ħafna tħassib ċertu pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea l-Ukrajna, Russja, l-Moldova hemm nies biss parti mill-gvern eh, u oħrajn li jippruvaw jagħmlu liġijiet li jipprojbixxu kwalunkwe tip ta' eh, diskors fil-pubbliku dwar l-omsessualità diskorsi pubbliċi huma importanti ħafna żgħażagħ li jkunu qed jiskopru x'inhuma biex bekk huma jkunu jistgħu eh, jitkellmu mod liberu dwar x'inhuma. Aħna daqstant irridu nitkellmu bil-miftuħ dwar l-omofobija, irridu nkunu ċari u nippruvaw u niġġieldu bl-aħjar mod l-omofobija biex bekk ikun hemm drittijiet indaqsal kulħadd. Id nassiguraw li f'dan il-kontenut l-omofobija tiġi kondannata u mhijiex xi ħaġa li ħadd minna jappoġġa grazzi. Per il gruppo ECR l'onorevole Kirkop per un... Fisem li siħar l-onorevoli Kirkop għal minuta. President Kommissarju, kif għal George Weinberg darba, l-eruq tal-ormofobija u mal-biza, biza u ħafna iktar biza. Dawn in-nies jibdaw jibżaw għal sigurtà ekonomika tagħhom. Aħna marridux rridux nipermettu li dawn il-biżat jikbru u jisiru f'diskriminazzjoni u diumanizzazzjoni ta' kolunkwe tip ta' grupp ta' persuni progress lejn soċjetà iktar tolleranti m'għandux jisir eh, bil-kontra għandna opinjonijiet differenti dwar xogħol għandha l-Unjoni Ewropea. Eh, Jienu nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha rwol limitat fil-politika soċjali iżda hija verjetà li xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tal-Ewropa resqu iktar mrata maġ lejn l-ugwaljanza bdew il-triq tagħhom ħafna iktar kmieni minn oħrajn. Iżda jina nemmel u importanti li l-lum aħna ninaqdu eh, u nejdu li huwa valur fundamentali tal-kontinent tagħna u kull persuna, kull ħat ħaqqu umanità, eh, dinjità, drittijiet, eċetera, minkejja huma huma x'inhu huma l orientazzjonijiet sesswali tagħhom u xejn iktar ma aċċettabbli minn ħadd tiegħi grazzi. Eh, Mr. Kirkop, do you accept the Sir Kirkop taċċetta karta mistoqsija ta' karta blu nant kollega. Grazzi, Sur Kirkop, tista' tingħaqad miegħi sabiex tappella lill koalizzjoni li hemm xi konservativi konservattivi sabiex introduċu mill-iktar fis possibbli iż-żwieġ għal persuni omosessuali it-tweġiba tiegħi hija li l-gvern ta' koalizzjoni ħajjuża r relazzjonijiet ma' pajjiżi oħrajn ħalli bekk ikun hemm appoġġ mingħajr xkiel sabiex l-isħubijiet talon bejn l-omosessuali jkunu magħrufa fuq livell internazzjonal. bħalissa qegħdin jikkonsultaw ħalli jaraw kif jintroduċu żwieġ bejn l-omosessuali. Grazzi ħafna sanna lis sur De Jong għamlu taw nofs. Sur, Signor President, is-sibt li għadda jiena parteċipajt f'dibattitu f'Amsterdam ma' politiċi Ungeriżi. U punt li kien imsemmi kien dwar il-persuni omosessuali. Għana nafu li f'dawl pajizi hemm ħafna problemi ta' omofobija, ħafna minn daw il-pajizi wkoll qegħdin jibdew jiddiskutu b'mod pożittiv l-iktar idejat progressivi. U aħna naħsbu illi issa hemm bżonn ta' eżempji tajbin, aħna minnaħa ta' din l-organizzazzjoni għandna bżonn ta' role models pozittivi ħalli fil-fatt ikunu jistgħu jagħtu eżempju aħna nafu li d-diskors f'Idaho nittamaw li ħajamel affarijiet ħafna ħjar għal kulħadd, però ma nixtiequx li situazzjoni tmur lura mflok il-qudiem f'ċertu pajjiżi, responsabilità tagħna hija li nappoġġaw lil dawk illi verament jixtiequ javvanzaw b'dan il-mod u nixtiequ li ngħidu li żewġ gvernijiet illi irridu komplu nġirdu kontra l-homofobija. Għana nistaw ninterizzaw dawn it-tip ta' gvernijiet li huma homofobiċi jekk nitkellmu bleħen wieħed fl-Ewropa, ġifieri hija diżappuntat bil-tweġiba li tajt tal-mistoqsija reali tiegħi illi intom intom xa tippruvaw u illi ikun hemm iktar arfien ta' żwieġ bejn omosessuali ma li ħattina sudinjal pożittiv illum ħabba li dan skur jista' jgħinna. Grazzi. Grazzi ħafna sajmis il-kellima l-oħrajn li għafu il-lista u nibdew bis-sur Strifler għażewġ minuti. Sinjura Strifler. Grazzi ħafna. Signor President, aħna rajna dan l-aħħar illi kien hemm xi żviluppi f'xi stati membri dwar restrizzjonijiet tal-ħessin tal-espressjoni bażi ta' idejat folot tal omosessualita u jiena naħseb illi l-homofobija fil-fatt edha tiżdied f'ċertu pajjiżi u tista' jista' jkun li twassal ukoll għal ċertu tilu kol din propaganda omosessuali nafu illi edha issir iżda fil-pajzi bħal Russja l-Latvija u l-Ungerija nafu li huma jridu juri rispett tal prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni u rridu jirrispettaw ukoll il-leġislazzjoni u l-impenni li huma ħadu viżavi id-drittijiet fundamentali tal bida u aħna nafu wkoll li hemm bżonn li jittieħdu miżuri li huma meħtieġa permezz ta' azzjoni bilaterali u eh, hija xi ħaġa li hija ħasra kbira li drittijiet tal-persuni LGBT mhumiex qed ikun rispettati aħna rridu nikkundannaw kull tip ta' diskriminazzjoni, violenza mibeda illi hija murija viżavi dawn in-nies lil dawn in-nies tal-LGBT. Dawn għandhom bżonn ta' informazzjoni li tqawilhom qalbhom sabiex ikunu komdu bis-sesswalità tagħhom. U dinja Eh, xi ħaġa li hija diżastruża fil faddak li qed dil-homofobija fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Sinjura Gijom issa żewġ minuti. Grazzi ħafna. Għas-seba darba aħna qegħdin niċċelebraw il-dinja internazzjonali kontra il-homofobija, però il-situazzjoni edha titjib fil-verità, aħna xortu waħda għat nkomplu nġildu kontra diskriminazzjoni illi jem li qed jintwerrew kontra dawn in-nies. Hemm gvernijiet reġjonali u nazzjonali qegħdin jipprojbixxu dak li huma tinsejħu bħala eh, propaganda omosessuali. U s-sitwazzjoni fil-fatt hija b'tali mod li għandna nagħtu attenzjoni partikolari lil din is-sitwazzjoni ħalli nagħtu lil nies protezzjoni internazzjonali meta jkun qed iħabtu ma' din is-sitwazzjoni. Dak għandu x'aqsam l-LGBT aħna nafu illi xi kultant huma jkunu vittmi tal-vjolenza u hemm il-ħtieġa li nieħdu azzjoni sabiex nwaqfu diskriminazzjoni. Sabiex nwaqfu diskriminazzjoni hemm tliet affarijiet li nistgħu nagħmlu. Edukazzjoni sabiex ikun hemm iktar rispett u anke fl-iskejjel aħna naħsbu li hemm bżonn li wieħed ikompli jġielet kontra dawn il-preġudizzji anke mela ta' żgħira. It-tieni ħaġa għalfejn għal koppja omosessuali u jiena nħu gost issa illi din eh, il-miżura issa hija implementata fi Franza u naħseb li f'dak li għandu x'aqsa eh, l-omosessualità dawn tkun fuq l-istess livell meta nitkellmu fuq il-pini. Signora Latford, grazzi ħafna jiena qed eh, nieħu gost li Renju Unit eh, issema bħala l-aħjar pajjiż fl-Ewropa f'dak li għandu xaqsa is-sitwazzjoni tal-LGBT fl-Ewropa. U aħna kif għal sur Cashman nafu illi ċertu affarijiet li għadhom li jom x'naqbel ma' sur Buzutil li l-laqda tal-familja responsabilta tagħna, però aħna naħsbu illi Anka dak li għaddu xaqsam drittijiet tal-ġenituri, aħna rridu nuqoddu natu attenzjoni partikolari, u aħna naħsbu kol illi fil-fat hemm ħafna atteġġament u mġiba omofobika u li jitwassal ukoll anka til jiena naqbel u nappoġġa l-inizjattiva u riżoluzzjoni tal-IPP mexxija Mr. Buzuttil u jiena naħseb ukoll li aħna ma kienx ilu ħafna illi kien kellna liġi li fil-fatt twaqqaf il-projbizzjoni tal-propaganda omosessuali u issa għandna iż-żwieġ għal-koppji omosessuali l-affarijiet jinbidlu u l-progress huwa possibbli. Grazzi. Grazzi ħafna sur posel ta' żewġ minuti. Signora President, L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid lill-kollega lis sinjura Latfert li partit tagħna llum ħaj jiddeċiedi jekk u xħa nappoġġaw riżoluzzjoni tal-lum jew le. U jiena meta nisma' d-dibattitu tal-lum jiena ngħid li jiena kontra din riżoluzzjoni. Jiena kontra l-homofobija naturalment u favur id-drittijiet tal-bniedem. Jien ma naħsibx li din hija ma naħsibx nisaw distinzjoni bejn drittijiet tal-LGBT u drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb li din hija bla sens, fil-fat ma nistawx nejtu li aħna ma nistawx nagħmlu diskriminazzjoni u qed nagħmlu diskriminazzjoni pozittiva xortu waħda b'din l-inizjattiva, jiena naħseb li hawnhekk aħna din nitkellmu fuq leġiżlazzjoni kontra diskriminazzjoni wara li dan il-għandi ġanna l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u fl-Unjoni Ewropea aħna nafu li huwa importanti iva illi aħna naħdmu fuq livell legali, nkunu ċar fuq livell legali. Pero aħna u għek edin nitkelmu l-ħin kollu għal darboħra fuq eh, l-omosessual wieħed jista' jkun favur jew kontra, però dan m'għandu xejn x'aqsam mal-drittijiet tal-bniedem u laqas mal-Karta Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Fil-Karta Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem hemm miktub illi kull stat membru għandu jiddeċidi b'mod ħieles kif għandu jiddefinixxi l-kunċett tal-familja u dan Ah, dik kien esplicitament inkluż fil-karta drittijiet tal-bnidem sabiex jippermettu l pajjiżi bħall-Ungerija u l-Ġermanja ħalli jgħidu u jiddefinixxu pereżempju li familja u żwieġ għandu jkun żwieġ bejn mara u raġel. Dejn huwa xi ħaġa li diġà hija fil-karta tal-drittijiet tal-bnidem din mhix xi ħaġa li hija homofobika, wieħed jista' forsi jikkritika fuq livell politiku, però naħseb illi ma nistax nqablu ma dak li qed jagħmel is-Sur Putin li jiena nikkondannaħu ukoll, u jiena naħseb li hawnhekk fi Strasburgu rridu nitbedu mill-abbuż tal-ideoloġija tad-drittijiet tal-bniedem. Id-drittijiet tal-bniedem huma importanti ħafna ma nistgħux nħaltuhom aħna ma' propaganda politika u jiena naħseb illi jiena rrabjat minħabba din id-dibattitu jiena favur drittijiet tal-bniedem kontra l-omofobija iżda jiena kontra wkoll propaganda ideoloġika. Grazzi. Grazie l'onorevole per minuto e Signora Iva, anka f'dan il-qasam aħna għandna nagħmlu ħafna. Pratibju ta' xejn ħabba illi aħna m'għandniex direttiva kontra d diskriminazzjoni tista' tkun valida għal kull qasam. Naħseb illi forsi dan mhuwiex il-każ li kull koppja anka daw omosessuali jistgħu jċaqalqu b'mod ħieles minn pajjiż għal ieħor. Huma koppja omosessuali ma jistgħux jċaqalqu b'mod ħieles minn pajjiż għal ieħor għaliex f'ċertu pajjiżi l-istatus tagħhom ta' miż-żewġin ta' koppja uffiċjali mhuwiex magħruf. Jiena nixtieq li nirreferu wkoll għal ħessin ta' dak li xaqsam u l-miżuri kontra diskriminazzjoni aħna bżonn ta' abjent iktar eh, favur il diversita u l-atturi politiċi, il-mezzi ta' xandir u l-organi tal-edukazzjoni għandhom rwol importanti ħafna l-Ungerija tista tkun gburija b'dan kollu li l-Ungerija fil-fatt għandha leġiżlazzjoni kontra d diskriminazzjoni tista tkun ta' eżempju iżda għattini darba reġeġrat illi il-pulizija provaw illi jiprojbixxu il- gay pride, per esempio, u l-propaganda li hija omosessuali. U fl-Ungerija fil-fatt edin jipruvaw jaraw illi ma jkunx hemm dimostrazzjonijiet ta' nies omosessuali u l-Kummissjoni għandha tisħaq fuq l-implementazzjoni ta' direttiva ta' kontra diskriminazzjoni u għanna bżon li konna Ewropa minar diskriminazzjoni u il-Kunsil għandu jappoġġa din il-direttiva, din rizoluzzjoni u koll u għanna bżon li l-istati membri jitlu iktar fuq livell ta' edukazzjoni, fuq livell ta' dialogu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għanna l-sur Jakon Sari, għal-minuta. Stanna daqxejn, uh, sur Posselt? Signora Guntz, ta' kart, mistoqsija ta' karta blu minnaħa ta' sur Posselt jek joġbok sur Posselt. Grazzi ħafna jivajna nishtin saqsi l-Signora Guntz. Jak tafx illi il-gvern ta' l-Ungerija hija jġirat kontra Eh, dak li huwa l-gvern Lemini jgħat jiġġieled kontra d-diskriminazzjoni mentri il-gvern soċjalist jgħat imexxi ċertu lobbying issa li qed mur kontra jiena nixtieq saqsija jekk eh, għandix raġun jew le. Jiena nishtan wieġbek fil-qossor, le, il-tweġiba tiegħi le, m'hemmx din tip ta' kooperazzjoni tissemmi inti. U dan it-tip ta' kooperazzjoni ma' estremisti bħal dawn miex possibbli la fuq din kwestjoni as fuq kwestjonijiet oħrajn. Jiena naħseb ukoll li hemm ħafna politiċi li jixtiequ illi daw l avvenimenti jitwaqfu u taħt il-gvern li għanna palissa l-organizzazzjoni ta' Gay Pride ma seħħieċ u di ma seħħieċ qabel fil-fat din il-problema għal din raġuni ma t-tweġiba l-mistoqsija tijak hija le. Grazie għafna Surja Gonzalez għal-minuta. Signor President, il-Ministru Varman kellu raġun meta qal illi l-homofobija kienet taba fil-pajsaġġ Ewropew. Jiena vera napprezza l-approċċ u l-ħidma proattiva tas-Sinjura Redding. Ir-reputazzjoni hija pjuttost għolja minħabba li aħna qegħdin naraw li nagħtu attenzjoni partikolari għall-istat ta' dritt Aħna rridu naraw il-leġizlazzjoni tkun implementata tajjeb, il-leġizlazzjoni m'għandix tinkludi wkoll miżuri ta' diskriminazzjoni anke dawk li huma moħbija m'għandux ikun hemm xi tip ta' stigma, mod speċjali dawk li huma żgħażagħ ħadin isu din il-mossa bħala fundamentali, bħala importanti ħafna fil-fatt. Il-President Obama u koll għanna bżon li nfaħruħ għal dawn l-aħħar miżuri li jimplementa sabiex jippermetti il-switch bejn l-omosessuali. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Head, għal-minuta. Grazzi ħafna, id-drittijiet tal-bnedmin u id drittijiet tal-LGBT huma importanti ħafna iktar mill-kwota tal-ħalib hekk u fuq dan jiena nixtieq infakkar dak li qalet is-Sinjura Luling il-bira, u jiena naħseb illi hemm attakki kuljum fl-Ewropa minħabba l-istatus u s-sessualità tagħhom daw in-nies. Nisa tkunu abbużati, tkunu violentati u aħna iva veru li għanna direttiva li hija kontra diskriminazzjoni, però jiena naħseb li wkoll fil-oppożizzjoni hemm fil-Kunsill hemm ċertu oppożizzjoni kontra drittijiet tal-LGBT. Aħna fl-Ungerija għadin nippruvaw naddu leġislazzjoni ġdida illi tgħid li id-dwiċ jkun biss fejn raġel u mara fil-Latvja hemm proibizzjoni ta' provizjoni tal-informazzjoni fuq l-omosessualità u milli jidher ċertu affarijiet li huma sempliċi huma diffiċli biex tifhimhom. Il-kunċett ta' familja pereżempju, il-kunċett ta' familja mhux l-istess għal kulħadd u d-definizzjoni ta' familja fl-Ewropa mhijiex xi ħaġa li taqbel mar-realtà. U din hija ħasra minħabba li aħna verament gburin bid-drittijiet tal bnidem tagħna nkollu niftaħru bihom iżda dawn iridu jkunu implementati anke fil-każ tal-LGBT ringrazzjak. Grazie, la parola all'onorevole Thompson per un minuto. Grazie ħafna, signora Thompson, għal minuta. Grazzi, Sir President, Signora President. Iva, naħseb il-li f'dak l għandu xaqsam id-drittijiet tal-bniedem, dan huwa punt importanti u anka għada rridu nħdu azzjoni sabiex nuri nuru pożizzjoni tagħna kontra il-homofobija dawn in-nies ma jistgħux ikunu diskriminati minħabba sesswalità tagħhom, però sfortunatament aħna nafu illi fil-fatt dawn in-nies minħabba l-orjentazzjoni sessuali tagħha din ikunu diskriminati kullimkien fl-Ewropa bħala politiċi, bħala Ewropej. Eh, aħna rridu ngħidu illi dan issa jrid jieqaf illi l-omosessuali jridu jkunu trattati b'mod differenti, b'rispett, rridu nkomplu niġġieldu kontra diskriminazzjoni, ma aħna ma nistennewx illi mbagħad eh, dawn id-drittijiet ikunu rispettati weħidhom, aħna rridu nieħdu azzjoni u rridu naraw illi f'dak li għandu x'jaqsam l-omosessualità dan irid ikun eh, drittijiet tagħhom iridu jkunu mħarsa kullimkien u rridu nkunu iktar progressivi wkoll fil-ġlida favur il-valuri li aħna ilna niġġieldu għal-jom u naqdu bħala soċjetà wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna il-mikrofonu issa l-sur Dardan għal-minuta. Grazzi, Signora President bħalma għaltilna l-Kummissarju fil-Belġu fit-22 ta' April Zazuħ inqatel minħabba l-orientazzjoni sessuali tiegħu. Dan huwa l-aktar forma estrema tal-omofobija. Aħna maħniex qegħdin naraw kamija ta' kbira din l-omofobija u dan mhux qed isir biss fil-Belġu il-persuni omosessuali madwar l-istati membri huma vittmi ta' abbuż u anke u vittmi ta' anke swat. Għarit ikolla pjantazzjoni kontra l-omofobija b'mod sistematiku biex niġġieldu il-vjolenza kontra dawn il-persuni LGBT. L-Unjoni qed tappella biex ikun hemm tolleranza u rispett għal-libertà Għalhekk irridu ndaħlu fis-seħ pjan ta' azzjoni Ewropew. L-implementazzjoni ta' direttiva antidiskriminatorja tkun bidu tajjeb. Grazzi ħafna. Issa nixtiequ issa nibdew bil-proċedura KHDI. Eh, Signora Sinclair. Grazzi, Signora President jiena u koll persuna omosessuali u nasab li kollox intqal ħlif s postol il-tħassib tiegħi huwa illi dawn il-klim kollu li ngħidu għaw ġew u li l-omofobija xi ħaġa kera. Imma rridu nipprattikaw dak li nipprattikaw jiena kont eh, rajt akkużjoni ta' omofobija kamini minn ta' din il-kamra anke pajjiżi oħrajn pajjiżi terzi tipprattika dak li tippjetika. Jiena ngħix f'pajjiża pajjiż fejn huwa l-aħjar, wieħed mill-aħjar pajjiżi fejn tkun omosessuali. Imma sfortunatament hemm ħafna aktar nies fid-dinja illi mhumiex qed jiġu f'dawn il-pajjiżi. U eh, hemm pajjiżi fl-qalba tal-Ukrajna illi li raw dan affarijiet u ħafna nies li qed imorru fl-Ukrajina bħal rappreżentanti ta' xi organizzazzjonijiet jew rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea. Illum il-Ministru ta' Fejt Barranin l-Ingilterra għamel appell fuq dak li qed jivvjaġġaw l-Ukrajina. L-Unjoni Ewropea m'għandix tkun tibbojkotja dan kollu biex tipproteġi ċittadini tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Morganti. Grazzi, President. Huwa ġust li nġildu diskriminazzjoni u nikundannaw kwalinkwa tip ta' violenza iżda hemm punti li fuqhom ma nistgħux nonqsu. L-ewwel qabel kollox il-familja li hija familja bejn raġel u mara bit-twelid ta' tfal eventualment xi ħaġa li ma tistax issir bejn żewġ nies omosessuali. In-nies omosessuali jistgħu jgħixu fil-libertà kollha, forsi anke jsibu strumenti ta' rikonoxximent fuq bażi volontarja. Iżda ma nistax nitkellmu dwar żwieġ bejn omosessuali u nkella l-adozzjoni ta' tfal. Ma nistawx immorru kontra natura stess li fejn hemm raġel u mara li jipprokreaw. Il-bqija huma egoizmi sterili li jmorru kważi għall assurd ċerti każijiet fejn għandek bżoċ ommijiet bżewġ ommijiet li qegħdin jgħixu taħt l-istess saqaf. Rridu li jkun hemm rispett reċiproku anke l-omosessuali iżda anke rispett tan-natura l-ordni naturali tal-affarijiet. Grazzi l-Onorevoli Flashikova. Grazzi tal-li li il-kelma, Ministru, Kommissarju, President. Jena kont kontent nisma' l-opinjonijiet Musa għandu tkellem dwar pajizi li huma barra mill-Unjoni Ewropea għaliex diġà hemm problemi b'omofobija fl-Unjoni Ewropea stess. Ġimali dit eżattament ftit jemilu membru tal-Parlament Slovak kellu diskors u fih qal li l-omosessuali huma nies morda li għandhom jingħalqu x'imkien u jiġu trattati u kurati. U għalhekk m'għandniex noqogħdu nippretendu ta' parsi hija xi ħaġa barra mill-Unjoni Ewropea hija problema fih dan l-Unjoni Ewropea stess Dejjem insemmi dan l-istqarrija qatt ma nsemmi kwistjoni ta' orjentazzjoni sesswali meta niltaqa' ma' nies, meta niltaqa' ma' ħbieb ma qgħodx ngħidilhom fl-orjentazzjoni sesswali tagħhom, dejjem nipprova li ma' min niltaqa' ma' min nagħmel ħbieb ikunu nies deċenti li għandhom l-istess perspettiva, l-istess opinjoni fuq il-ħajja. U għalhekk jiddispjaċini li l-komunità LGBT hija esposta għal tant attakki ħorox, mhux biss minn estremisti iżda anke mill-politiċi fl-istati membri individwali tal-Unjoni Ewropea. Jekk il-partners tal-istess sess ma jistawx kollom leġizlazzjoni fil-stati membri individwali, forsi aħna rridu nfasslu din it-tip ta' leġizlazzjoni. Aħna l-Unjoni Ewropea għaliex din l-aġenda ma tistax tiġi indirizzata kif kif xieraq fl-istati membri individwali. Grazzi. Il-President. Grazzi l-Onorevoli Prendergast. rridu nikkondannaw l-atti omofobiċi kontra awtoritajiet, rridu naraw l iżviluppi fl-Istati membri u anke fil-pajjiżi ġirin fl-Unjoni Ewropea. Il-grupp tal-LGBT ta fil-Parlament Ewropew kien gbur li jista jieħu sem fl-attivitajiet li għamilna u jien kont parti minn dan il-grupp. Pala rappresentant tal-Kunsill qal diskriminazzjoni għabbażi tal orientazzjoni sessuali mhux biex isseħ fuq il-post tax-xogħol li diġà hija koperta mill leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda direttiva proposta għal prinċipju tal trattament indaqs bejn nies ikunx it twemmin ir-reliġjon, l-diżabilità, l-età, l orientazzjoni sessuali, eċetera, tibqa' blukkata fil-Kunsill Nafu li hemm kwistjonijiet ta' taħriġ iżda hemm kwistjonijiet li huma ċertament ta' sussidjarjetà. Irridu naraw li jkun hemm status ċivili għaliex dan wassal biex nħaġġu l-tisħiħ tal leġiżlazzjoni tagħna. Grazzi, l-Onorevoli Cornelison. Mm, Thank you, Chair. Grazzi, President. Nħat li għadda jiena kont l ukrajina fej kont qed nittama li naħdem li nimxi fil-dimostrazzjoni tal-Gay Parade fil-belt tal-Ukraina fil-pajis tal ukrajina Sfortunatament ma setax ikun possibbli għax kien hemm 500 persuna li kienu qed jeddu dimostranti u laqas kien hemm ħarsin mill-forzi tal-ordni u nkella ma rridux l-Ukrajina għandha żewġ abbozzi ta' liġi taħt skrutinju li ser jagħmluha aktar diffiċli għal ħajja tal-lesbjani u l-gays. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa anke fiħdan fil-pajjiżi Ewropej. Irid ikun hemm rabtiet, irid ikun hemm eh, żoni ta' kummerċiles, drittijiet bla' ħtiġijiet ta' viżi u rridu nagħmluha ċara darba l dejjem minn l-Kummissjoni li l-kommerċ ħieles u l-moviment ħieles ta' ċittadini jista' jseħħ biss jekk ikun hemm libertà għal ċittadini kollha tkun xirkun l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Miranda. Grazie, Presidenta. Signora Commissario. Grazie ħafna, President, Kummissarju. Huwa interessanti ferm naraw din il-proposta ta' twessiħ tal-direttiva kontra diskriminazzjoni, kontra l-omofobija. Aħna naħsbu li miexa fid-direzzjoni tajba u jena gburija li jena mill-parti mill-intergrupp tal-LGBT fil-Parlament Ewropew. Niġildu kontra l-omofobija, l-mibeda, l-intolleranza, l-umiljazzjoni u l-użu tal-lingwaċ xovinistiku kif ukoll attakki ta' violenza verbali, fastidi fuq il-post tax-xogħol u problemi oħrajn li għandhom għandna niġilduhom b'mod miftuħ, tolleranza, dialogu, rispett u trattament indaqs. Kuljum nisimaw b'til ta' nies madwar id-dinja minħabba l-omofobija u iktar minn 70 pajjiż jikkundannaw il-nies omosessuali għal mod u għalhekk irridu nigarantixxu drittijiet ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea u niġġieldu kontra d diskriminazzjoni kontra LGBT. Irridu ngħinu lin nies ukoll li tippruvaw niddefendu d-drittijiet tagħhom malajr kemm jista' jkun. Il-President, grazzi il-Kummissarju Redingis. Madam President. Signora President, jena naħseb li kienem kważi unanimità fost il-kellima l-omofobija manda l-ebda post fiħdan l-Unjoni Ewropea la b'mod miftuħ, la b'mod moħbi, bl-ebda stat membru u lanqas f'dawk l-istati membri li huma ġodda fil-familja Ewropea. Ma jistax iseħħ kontra kwalinkwa ċittadin tkun fejn tkun il-persuna kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea li jridu jkollhom relazzjonijiet magħna. U jiena għamilta ċara fil-diskors tiegħi u kwotajt li Sinjura Ashton li regolarment tintervjeni fuq elementi konkreti f'dawk l-istati. Issa, President, peress li naqbel ma kollox, mhux ser noqgħod intenni da kollu li ntqal hawnhekk. Iżda kien hemm kwistjoni li jena tajt weġiba għaliha bil-miktub bosta drabi u naħseb li jkun importanti li weġiba hawnhekk ukoll f'din il-kamra sabiex bek niċċara l-affarijiet darba l-dejjem. Din hija r-rabta bejn il-moviment ħieles u d-direttiva tagħha u l-rikonoxximent reċiproku ta' kopji tal-istess sess. Tafu l-direttiva tal-movement ħieles tipprovdi għal residenza u tħul ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-membri tal-familji tagħhom tkun xi tkun ir-rikonoxximent ta' żwieġ tal-bejn istess sessi jew sobijiet. Rikonoxximent bħal dan hija xi ħaġa immaterjali għal lanijiet tal-applikazzjoni tad-direttiva. L-artiklu 24 tad-direttiva jiżgura li l-kopji tal-istess sess li jizerġitaw id-dritt tagħhom għal moviment ħieles għandhom l-istess drittijiet fl-ambitu ta' trattat bħal koppji ta' l-istess sess fil-pajis ospitanti, stat membru. Fl-istess ħin gawdu mill-istess dritt għal moviment ħieles u ma implikax li dawk li huma koppji tal-istess sess ikollhom drittijiet aktar minn dawk l-istati membri ospitanti meta mqabbel mal-ċittadini ta' pajjiżhom. U l-kwistjoni ta' rakonoxximent ta' żwieġ ma taqax taħt l-ambitu ta' direttiva tal-moviment Hieles biex tiġi applikata korrettament l-istati membri m'għandhom bżonn jindirizzaw rikonoxximent ta' dawn l-unjonijiet għandhom bżonn jippermettu biss it dħul u r-residenza lil dawn iċ-ċittadini, lil dawn il-koppji u anki il-membri tal-familji tagħhom inkluż ukoll il-żewġhom u l-sħab tagħhom, il-partners tagħhom. tkun xi tkun l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Dan ifisser li l-istati membri kollha huma kollha obbligati li jagħtu residenza lil eh, żewġ l-partner tal-istess sess jkunx ikun l-istat membru li ġej miegħu u taħt il-liġi nazzjonali. Din għalhekk hija kwistjoni legali. Imbagħad, meta din il-kwistjoni legali ma tkunx indirizzata tajjeb x'namlu? U hawn ħantikom eżempju konkret ħafna. Kien hemm il-rifjut tal-awtoritajiet Pollakki li jħorġu ċertifikati fuq l-istatus ċivili għal ċittadini li jixtiequ jiżżewġu jew jikkonkludu subija reġistrata ta' koppja tal-istess sess stat membru fejn dan huwa possibbli. Il-Kummissjoni intervjeniet mal-awtoritajiet għabbażi li din il-prassi hija inkompatibbli mar rispett tal-liġi tal-ħajja privata u l-ħajja tal-familji u l-autoritajiet pollakki informawna li ħajettieħdu passi biex jiprojbixxu il-prassi li jittalbu il-sess tal-partner jew il-żewġok minn ħajkun fil-ġejjieni. Dan ifisser li rridu nispjegaw kif nistgħu nsolvu l-affarijiet mingħajr ma nagħmlu ħafna għażejjed u nintervjenu fl-applikazzjoni tal-istati tal-liġi fl-istati membri biex bekk dan l-istat membru fl-aħħar mill-aħħar ibiddel il-prassi li mhix konformi ma' dawk li huma r-regoli Ewropej tagħna. Dan huwa eżempju konkret li jenna tajtkom. Il-President, grazzi Kommissarju, issa naddi l-kelma lill-Ministru Vamen. Fru Forman, ærede medlemmer, kommissar, hvis jeg... Grazzi, membri tal-Parlament Ewropew, Kommissarju, ħanipprova nagħmel taqsira tal-konsegwenzi ta' dan id-dibattitu. Ħadd nota li qed nitkellmu dwar il-Parlament, il kummissjon u l-Kunsill flimkien u l-koll tlet istituzzjonijiet qegħdin fuq l-istess livell, fuq l-istess ħsieb. Aħna nikkundannaw kwalinkwa diskriminazzjoni, irridu niġġieldu kontrija u rridu nħarsu id-drittijiet fundamentali. Din hija l-bażi tal-Kooperazzjoni Ewropea. Palma stajt nistqar fiċ-ċar eh, bir-rabta ma' dibattitu tal-lum, il-Kunsill huwa assolutament fuq l-istess livell, fuq l-istess ħsieb mal-Parlament u mal-Kummissjoni. Irridu nħarsu il-prinċipju li skontu l-ebda ċittadin tal-Unjoni Ewropea irrid ikollu diskriminazzjoni kontrih għabbażi tal-orjentazzjoni sesswali tiegħu jew tagħha. Dan huwa prinċipju fundamentali. Huwa vitali li nisħu li l-istati membri kollha jridu jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex bekk jippermettu li ċittadini kollha tal-Unjoni igawdu minn dawn id-drittijiet. Dan rrit japplika wkoll fir-rigward l-ispirtu kif ukoll litra u l-applikazzjoni prattika tal-liġi. U għalhekk aħna ħankomplu naħdmu fuq direttiva ta' kontra diskriminazzjoni kontra l-LGBT fl-imkien mal kommissjoni u dan ħajkun kontribut siwi biex immorru kontra diskriminazzjoni f'postijiet oħra li mhumiex fuq il-post tax-xogħol. L-argumenti li ġew imtennija llum kienu xirqa u jiena wetkom li ħanamel dan il-punt qudiem il-Kunsill u wieħed fl-istess ħin lill-Presidenza iża ser tkompli titħasseb biex tħares eh, drittijiet fundamentali sa l-aħħar minuta tal-presidenza tagħna u anke wara, ovvjament. Pala wieħed mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjini. Issa, jekk hux membri tal-Parlament Ewropew, jekk hux membri tal-Kummissjoni u membri tal-Kunsill, tkun xi tkun il-twemmin tagħna Ir-reliġjon tagħna, l-orjentazzjoni sesswali tagħna, is-sess tagħna, kollha għandna oriżni komuni u rridu niżguraw il-koll li l-omofobija li hija sfortunatament parti mill-istorja tagħna bekk l-omofobija ma tkunx parti mill-ġejjini konġunt tagħna. Hekk qed naħdmu flimkien fuq dan l-an u hekk ser inkomplu nagħmlu. Il-President hemm ħames mozzjoni ta' riżoluzzjoni għal konklużjoni tad diskussjoni, diskussjoni magħluqa u l-votazzjoni ser isseħħ nhar il-ħamis. Issa fuq l-aġenda għandna rapport tas-sur